Grazie. Ho il piacere di dare il benvenuto. Grazie. Nati li merħba li l-jewer il-għam, il-tifla ta' il-għam toħti, il-li e ġita unnek biex t-rapprezenta l-missira fi ċerimonja ta' Premju Sakarov għal-Libertà tal-ħsib fl-2019. Jien jinsellem il-finalisti kollha tal-Premju Sakarov, illi din is-sena huma prezenti u ġew rappreżentati mill-parlamenti tagħna huma prezenti anki fil-tribuna, fil-gallerija. Aħna għanna maħna rappresentanti braziljani għadġlida għad-dritti tal-bnidem bniedem il difiża tal il-konservazzjoni tal-foresta eh, tal pluvjali tal-Amazonia. Monika Benicio li ti rappresenta il-partner tagħha eh, li mietet Mariel Franco li ġiet maqtula f'Marzu tal-2018. Clodelis Silva dos Santos. Patkson Metuktire illi tirrappreżenta n-nannu tagħha Capo Raoni. u għal The Restorers għanna grupp ta' zaza eh, studenti tfajliet mil kenja illi deċidew jusaw it-teknoloġija għal emancipazzjoni tan-nisa u għal ġlida kontra il- il-mutilazzjoni ġenitali tan-nisa. Stasi Owino, Cinzia Otieno, Puriti Ouma, Makrin Onyango u fisem il-Parlament Ewropew nirringrazzjakom il koll tal-li edinaw fostna u nifirħilkom għal koraċ ta'kom u għall impenn kbir. U naturalment se nkomplu aħna insegwu l-attivitajiet ta'kom. U qabel ma nkomplu issa nitlobkom taraw dan il-video qasir għal rebbieħ ta' din is-sena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 Signore e signori, care colleghi. Signori, kollegi, illum aħna senatu l-premju Sakharov eh, tal-libertà tal-ħsib lil professur Toħti li ma jistax ikun hawnhekk għaliex huwa priġunier u ilu priġunier minn 2014. Il-ġlida tiegħu li għalija qed iħallas il-prezz tiegħu għandha tkun għalija eh, sors ta' ispirazzjoni Jiena nixtieq nirringrazzja sinċerament it-tifla tiegħu il-Sinjura jeħwer eh, il-ħam li ġiet minn floku. U għawnek fil-qalb tal- fil-qalba ta' demokrazija li nistaw nisimaw u naraw nisimaw il-vuċi ta' dawk il ma jistawx jitkellmu f'pajjiżhom. U b'dan il-premju Sakharo fil-Parlament Ewropew huwa fil-fatt qed jesprimi l-libertà ta' ta' klim Eh, li hija libertà prezzjuża ħafna għal ħafna nies u għal u għal ħafna nies li hija perikoluża li wieħed jesprimi ruħu. Jiena gburi u onorata li onorat li nista' nagħti dan il-premju l-professur Ilham. Il-ġlida tiegħu eh, tisħaq fuq id-dialogu l-prinċipju ta' moderazzjoni, ta' rikonċiljazzjoni u ta' diversità kulturali. Dawn huma l-istess valuri li huma għabbażi tal-proġett Ewropew. E, e, Il-ħamtoti huwa professur tal-ekonomija u jistedinna kollha kol kemm aħna għal moderazzjoni u ħadem għal difiża ta' drittijiet e, tal-minoranza u għura fiċ-Ċina biex ittejjeb il-kondizjonijiet tagħha tagħhom. Il-Juguri huma vittmi kostanti ta' persekuzzjonijiet ta' kull tip fiziċi, kulturali, reliġjużi, ekonomiċi, politiċi mill-April tal-2017 iktar minn miljun persuna innoċenti huma priġunieri arbitrarjament f'ħafna kampijiet ta' priġun ta' ħabs e, u m'ek ma jistawx e, e, jesprimu l-identità tagħhom etnika u reliġjuża. Imma dan huwa poplu kbir illi għandu identità Eh, profonda, għandu storja twila ħafna illi fih iżviluppa kultura illi jistħu illa eh, li tiġi eh, konservata. Ilham toti fil-attivitajiet tijaw ta' espressjoni li din il-kultura. Anki jekk huwa fil-ħabs, il-vuċi tijaw nistaw nisimawa u fl-imkien ma' dik ta' tifla tijaw u illi ilu iktar minn 20 sena jaħdem il-ħin kollu biex jipromovi dialogu u il- eh, eh, u reproċerċi ma' popli oħrajn ċinizi ġi kundannata għal ħajtu fil-ħabs bil-akkuża ta' separatizmu. Il-Parlament Ewropew jitlob illi jiġi liberat immedjatament u mingħajr kondizzjonijiet il-ġlida tiegħu u id batija kollha tiegħu ġejja mill-fatt u mill-messaġġ li aħna għanna nġildu għal da dritt fundamentali tal-libertà tal-ħsieb u ħafna ħajjiet ta' bnedmin eh, isofru minħabba dan fid-difiża ta' dan id-dritt niftakru kol fin nies li huma persegwitati li għedin fil-ħabsijiet tal-li jkunu ehm, iddefendew id-drittijiet fundamentali tal-bniedem u, u anka xi kultant anka għax ikunu rebħu il-premju Sakharov. Għandek ir-rad. de Blanco vari membri dell'opposizione. Diversi membri eh, tal-oppożizzjoni fil-Venezuela. Mas Fuz, Pertanto questo Parlament li dan il-Parlament ehm, eżorta il-rappresentantu li biex biex jittieħdu kull miżura possibbli biex isiru kuntatt għal liberazzjoni u l-ħelsien ta' daw il u u li jispiċċaw il-persekuzzjoni ta' dawn il-nies li jkunu rebħu il-Premju Sakharov anke għall-Istati membri u l-gvernijiet tal-Unjoni Ewropea biex fir-relazzjonijiet tagħhom bilaterali ma' dawn il-gvernijiet differenti jippruvaw jgħaddu fuqhom il-valur tal-Ewropa tad-drittijiet tal-bniedem u l-libertà llum għandu jkun jum ta' festa biex niċċelebraw il-libertà tal-ħsieb minflok huwa jum ta' dwejja għax għal darboħra din dan il-post huwa vojt għaliex ma għal ċerti partijiet tad-dinja m'hemmx dan id-dritt tal-libertà tal-ħsieb. Aħna naħsbu ftoħti u e, fil-familjarità tiegħu u l-fatt li hu ma setax kun fostna llum għax għadu qiegħed il-ħabs. It-tifla tiegħu qiegħda fostna e, qiegħda tirrappreżentah u nagħtiha l-kelma. alaikum, peace be upon you. Islim, jien nixtieq ringrazzja l-Parlament Ewropew u daw kollha li permettew li li missieri jirċievi il-Premju Sakharov għal libertà ta' ħsieb. Intkom qed tunaraw mhux biex ix-xogħol ta' missieri u l-prosekuzzjoni li ġie soġġett, imma huwa nattira l-attenzjoni l-Unjoni Ewropea u eh, l-dinja tal-fuq minn miljun eh, ujgars li ġew mm, maqfula ġo kampijiet. Grazzi. Huwa onura li għan nkun għawek fostkom fil-Parlament biex naċċetta dan il-Premju Sakharov fissa missieri. Jiena nirringrazzjakom għal din l-opportunità biex ngħid dwaru. Għaxu huma ma jistax ikun hawnhekk biex jgħid, biex u il-verità ma naf fejn huwa missieri. L-2017 kien l-aħħar darba li, li aħna smajna dwaru. Dak iż-żmien kien qed e, kien qed jinżamm fil-ħabs ta' Urim Tifert. U jiena ma, ma rajtx il-missieri minn mindu ġejna separat fl-2013 e, Peking, aħna konna sejrin l-Università Indiana ma qatt ma wasal tal-Istati Uniti fejn kien mistieden biex ikun professur. Aħna ħadunna mill-linja ta' sigurtà ġejt mod hija l-opportunità biex imsifer sal istati Uniti jew kellha pa' Missieri. Missieri insista li jiena inkompli fil-vjaġġ tiegħi lejn l-Istati Uniti għal tikpix tal-tippermettu nomx li l-nisa ujgar huma dajfa. Mort, unħabba dan edha wek ma'kom. Imma waqt li jien komplejt sefer u ġi mrazzan u s-sandu sentenza għal omru f'post li ma nafux ma nkunx nista' narġa' nsifel lura ċ-Ċina u probabbilment ma nkunx nista' nintaqa' ma' familja tiegħi għal darba oħra. U diffiċli wieħed jemmen li li diffiċli nimmaġina li missieri għadu l-istess bħalma kien meta jtu u li dak li kien li kont eh, kien hemm żmien meta kien hemm problema missieri gejjem kien ikollu soluzzjoni u kien jemmen li meta jkun hemm xi problema ftit tirranġa meta jkun hemm xi toqba f'xi eh, mis pereżempju għandek bżonn sewwieha problema li mhux riżolta twassal il problema ikbar. Allura huwa eh, sposta l-laptop tiegħek għal kamra tiegħi waqt li u jaħdem hemmhekk waqt li jien qed naħdem biex hekk inkunu flimkien għax kont gergirtlu ma nkunux flimkien. Ħafna drabi jinsaf kemm kien tard u kiex kien jibqa' għaddej jaħdem sal-erba ta' filgħodu. U jiena norqod u naqum u nisma' lilu qed jittajpja fuq il-computer. Jiena kelli kont adolescenti dak iż-żmien u ftit kont nifhem għaliex eh, missieri kien tela il-karriera karriera tan negozju tiegħu u l-vjaġġ tagħna fil-suq ta' ħalal aħna kien hemm żmien fejn stajna stajna nixtru uh, uh, ħalal uh, laħam ħalal u naqsmuh mal-ġirien. Imma eżet u iżjed il-laħam ħalal kien qed ikun iżjed diffiċli. Missier kien qed jappoġġa l-komunità Uygar minn dawk li kienu foqra, dawk li tfal ma kellhomx fejn u u server u biex jkun jista jimantni eh, eh, l-website tijaw ma kienemx flus, ma ma kienx jiddejja li kien fqir, sa kem kun jista jistjaqdi il-kawza li ju li kunem eh, dialogu dialogu pacifiku bej il-ħan u dawk li jiexu fuq il-naħa tal-punent ta' ċina. Għalih għalih l-Uyghurs kienu qed mhux qed jikollom drittijiet bażiċi, dritt li jemnu dak li jridu u jahzbu kif iridu. Għalih is-soluzzjoni kienet waħda sempliċi li timbolbi li l-ek nifse f'konverzazzjoni mal-autoritajiet ċiniżi b'forma mhux violenti biex ittejb is-sitwazzjoni, ma l-gvern Ċiniż ma kienx interessat f'konverzazzjonijiet eh, dwar eh, biex niffaċċaw eh, tensjonijiet ma' akademiku bħal missieri li huwa impenjat fir riżoluzzjoni paċifika fej Uyghurs uħan ikunu jgħixu fil-paċi. Flokek għalu li kien separatista u għal uħ fħabs waħdu. <clears throat> jellum memx libertà għall-Uigurs fi ċina ta' ta' fuq la fil-skola, la fil-pubbliku u laqqas fid-dar privata. Missieri bħal ħafna Uigurs eh, għalulu li huwa estremista violenti, marda li għandu bżon li, li jiġi kurata u moħ li għandu bżon jinħassel. U din il eh, it tikketta ta' estremista li hekk poġġew ujgur ieħor f'komp ta' konċentrazzjoni fej jridu jirranċaw reliġjun, reliġjon tagħhom, il-lingwaġġ u l-kultura fej jużati għal xogħol obbligatorju ħafna huma f'diversi mietu wkoll. Mhux ma spiċċax tajjeb qabel, u mhux ħadd spiċċa dan. Iċ-Ċina tagħmel referenza għal dawn iċ-ċentri bħala ċentru ta' reallokazzjoni. Min ma neċċettax dan din it-tikketta u intkom laqas. It-tip ta' dan huwa tip ta' lingwiġġ eh, ta' lingwaġġ ta' li ċinizi ċiniżi jużaw biex jaqsmu l-familji u jikkontrollaw u jagħmlu segwiment ta' kullu jgur ġod Ċina u barra u jibatu ħafna nies innoċenti f'kampijiet, anki f'pajjiżi f'Washington DC f'dari il-kompjuter tiegħi u l-telefon huwa ħekkjat. E, Nis saqsuni ma tibżax, iva nibża ġili e, nistembaħ u nkun nibda nera u nibża li l-fatt li nitkellem tista' jkun ta' dannu għal-familja. Anki qed hawnhekk e, nitkellem ta' minni nervuża u naf li f'missirik kien kien eh, nervus ukoll, imma meta jidentifika problema jipprova jfittex soluzzjoni indipendentament minn dak li tqum. U jien qiegħed hawnhekk għax jien qed nixtieq nappoġġa l-missieri. Għalhekk nitlobkom f'din il-sala u dawk li qed jisimgħu jekk eh, intom xtarawx problema dwar kif il-gvern Ċiniż qed jitratta il poplu Uigar, jekk tħossru dan hija problema, allura ipprova waħdmu biex ikun hemm soluzzjona minn post fejn tista' tagħmlu xi influenza. Il-membri tal-Parlament jien nixtieq ngħidilhom li jużaw il-liġi tagħhom biex iżommu responsabilità fost l-uffiċjali Ċiniżi eh, taċċettawx il-prosekuzzjoni tal tal eh, l-akademiċi komplu fir-riċerka biex turu l-atroċitajiet li qed isiru lill-NGOs żommu komplu x-xogħol li qed tagħmlu li huwa xogħol siewi. Lill-istudenti edukaw lilkom infusnum u fittex il-verità u ġildu għal ġutistja Dan huma ġdida kontra ċina kontra ċina u għadwar ħarsin ta' dritti tal-bniedem. Eh, hemm studenti ta' missieri li eh, qegħdin fil-ħabsijiet għax appoġġawh daw in nies kuraċużi u eh, Huti, e Uyghurs mhumiex hemmhekk waħedhom, Kozaks, Uzaks, Uyghurs, Uzbeks, f'dawn il-kampijiet għax kull ma jridu jkunu l nifisom. Dawk li jiddefendu dritt tal-bniedem qegħdin fil-ħabsijiet ukoll għax sempliġi raġuni li qed jiddefendu drittijiet ta' ħaddieħor. It-Tibettani wkoll ta' Hong Kong, l-insara Ċina qed ikomplu taqtija tagħhom biex iħarsu d-drittijiet bażiċi tagħhom. L-ispirtu ta' xogħol ta' missieri biex jipromuovu dinja ta' rispett u ftejim bej komunitaj differenti nixtieq nattira attenzjoni għal finalisti l-oħra. Alla volja marċevewx il-premju, id-dedikazzjoni tagħhom ukoll għand jirrikjedi l-attenzjoni tagħkom. Nixtoqkom li tsibu iżjed dwar il-ristors li qegħdin jagħmlu jagħmlu x-xogħol biex jitejbu il nisa is-sitwazzjoni tan-nisa fil-Kenja u fl-Afrika, il-Brażil, l Franco kol, u mis-silva Dos Santos oħrajn għandhom jiġu mejjuna eh, biex jiproteġu l-ambjent u l-poplu indiġeni li jiexu f'dak ir reġjun tal-Brazil. these incredible people. Dawn in-nies li verament inkredibbli għandhom bżonn nisimaw, għandhom bżonn l-appoġġ tagħkom immedjatament u biex nagħlaq alla volja ma nafx fejn hu missieri jien naħseb li huwa ħaj li għadu ħaj. Jien naħseb li l-ispirtu tiegħu kif miġbur fil-premju Sakharov jagħti unur l missieri li kien hemmhekk meta jien kelli bżonnu. Issa l-poplu Uyghur għandu bżonn lilkom. Grazzi. La seduta è ripresa. Onorevole Giambaschi chiede la parola. Onorevoli Giambaschi rrit il-kelma. Eh, Уважаеми господин председател, вземам думата по начина на водене по силата на 195 член от... il-kelma taħt l-artiklu 195 kif għamel kollega tiegħi ieħor il-bieraħ żewġ kollegi sur Ertuk u sur Dali ħassewhom offiżi b'dak li jett u jridu apoloġija bla problema. La xi ħadd iħossu offiż jiena niskuża ruħi jiena Bulgaru u l-eruq tiegħi mhumiex fil-Maċedonja laqas fit-Turkija jiena jiena ma noffendix ruħi li tajruni e, mod jew ieħor imma m'hemmx apoloġija bil-mod kif dilis e, tal-pakett tan-nobiltà ta skandalus għadda qed titkellmu fuq politika u fuq eh, fuq pseudosoċjalisti illi neħħu l-impjiegi mill-ċittadini aħna rridu apoloġija għal din ukoll. Ora, eh, mela, issa niftu s-sedut ovvjament għanna it-tini tern ta' votazzjoni eh, eh, tal-Ombudsman Ewropew. L-Onorevoli Dalli, kjoġbok. Grazzi, Sur President, tal-kelma. Sempliċement nixtieq ngħid la fajt kif inhuma. Wieħed u huwa tollat illi ma naqbilx mal-pakket illi mhix pożizzjoni tal-Unjoni Ewropea ħiebsa, però bħala ċer tal-Kumitat ta' Trasport flimkien ma' Ismail Ertuk ma nistaqat nittollera l kumenti tiegħek tal-oriġini tiegħek żewġ raġuni l-ewwel ħaġa. Qed tagħti messaġġi razzisti u t-tieni qatt ma inċedi dejjem nibqa' fuq saqajja. Jiġifieri Jiġifieri ma nistax nieħu l-affarijiet bis-serjetà minn ħatija. Grazzi. Grazzi, Signora Delli. Adesso passiamo all'elezione. Sanaddu għall-elezzjoni tal-Ombudsman Ewropew skont l-artiklu 231 tar regolament ejja nagħmlu prova tal-vot biex peress li qegħdin naraw qed naraw li l-awla hija mimlija imma rridu nkunu żguri li hawn kworum b'mod b'mod eh, uffiċjali biex nkunu naraw li unħabbar il-kandidatura tas-sur tas ta' sur Milċis eh, ġiet irtirata. Allura għandna biss erba' is-sur Fortunato, Sinjura Lafrank, is-Sinjura O'Reilly u s-Sinjura Vikstrom. Ejja nagħmlu prova tal-votazzjoni. Mela votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa u ovvjament għandna l-quorum għandna n-numru biżżejjed ta' parteċipanti fl-awla biex inwettqu il, il biex nagħmlu l-elezzjoni nfakkar li votazzjoni ħassib b'mod sikriet konformi l-artiklu 231 paragrafu 6 tal-regolament li biex ikun elett il-kandidat irid ikollu l-maġġoranza tal-voti espressi. Astensjonijiet mhumiex konsidrati bħala voti espressi Allura ħanna minna l verifika u hemm almenu 374 deputat għal-verifika. Il-verifika magħluqa n-numru ta' il-numru ta' deputat preżenti huwa biżejjed u issa ngħaddu għall-elezzjoni. L-informazzjoni tafu l-informazzjoni ta' kif issir il-votazzjoni diġà tqassmu l-informazzjoni esprimu uru l-għażla tagħkom darba bista fsu fuq il-buttuna immarkata plus. Mela, eh, votazzjoni miftuħa. Tutti hanno kulħadd ivvota votazzjoni issa magħluqa. Mela, numru tal-votanti huma 694. Astensjonijiet 56. Voti espressi 638 maġġoranza assoluta 320. Issa O'Reilly eh, Frank 251, Fortunata Fortunato 51 u Vikstrom 38. Mela allura ħadd ma ħa in-numru biżżejjed biex jiġu maħtura mela allura peress li l-ebda kandidat maħa maġġoranza rridu ngħaddu għat-tielet votazzjoni bejn l-ewwel żewġ kandidati. il huma s-Sinjura O'Reilly u s-Sinjura LaFranc nagħtu ħin biex jisir jitlu n-nomini fil-kompjuters tagħna. Issa lesti u tista' ssir il-votazzjoni. Mela, lesti. Għal bollattaċ, issa għandna la Frank u O'Reilly, tnej. Il-votazzjoni miftuħa. votazzjoni magħluqa mela il-membri votanti u 694 dawk nulla 94 u vot l-intefaw 600 Orajli u Frank irċivew dawk il-voti li għadna kif semmejna. O'Reilly 320 u la Frank 280. Mela, l-Ombudsman Ewropea hija is-Sinjura Emily O'Reilly u nifirħilha għalli ħatra tagħha wara din Ninformakom li sħanaddi għall firma tad deċiżjoni ta' dal-Parlament fuq l-elezzjoni tal-Ombudsman Ewropew. Talab il-kelma il-Kummissarju Hogan, jekk jogħġbok, Kummissarju. Uh, Mr. President, uh, Sur President, Signora O'Reilly, nixtieq li nifraħek minn qalbi għal ħatra tiegħek illum, għall elezzjoni tiegħek sinjal enormi ta' fiduċja minħata tal-Parlament Ewropew u rikonoxximent tax-xogħol preċedenti tiegħek f'dawn l-aħħar snin. L-Ombudsman Ewropew sar pilastru importanti ħafna fl-arkitettura istituzzjonali tal-Unjoni Ewropea sa mill-bidu tiegħu fl-1995. U importanti wkoll eh, għall-istituzzjonijiet u ċ-ċittadinanza tagħna. qed naħdmu flimkien fil-Kummissjoni dawn l-aħħar snin biex nagħmlu l-Amministrazzjoni Ewropea iktar ċara, iktar effiċjenti iktar trasparenzi. Anzi, fil-fat ftit ħafna nis jindunaw 5% biss tal-kazi jispiċċaw b'administrazzjoni ħażina u iktar minn 70% tal-każijiet il-Kummissjoni eh, segwi il-pariri tal-Ombudsman Ewropew da juri x'relazzjoni mill-qrib għandna u x'relazzjoni tajba għandna bejn jiżewġ naħat. Il-Kummissjoni tissokta tkun eh, taħdem b'mod miftuħ biex insibu soluzzjonijiet, suġġeriment għal titjib u rakkomandazzjonijiet bi spiritu kostruttiv. U blan eh, maqsum bejnietna il insibu soluzzjonijiet li jkunu tajbin għal-ċittadini. Il-Kommissjoni u l-Ombudsman għandhom eh, kull interess illi jżommu il-fiduċa ta' ċittadini f'daw l-istituzzjonijiet u namlu l armu kollu tagħna b'mod konkret. Allura, Signora Rajli, għal darbohra nixtieq lek l-isbaħ xewqat fil-mandat ġdid tiegħek minnaħat tal-Komissjoni ħares, jien personalment inħares lejn kooperazzjoni futura ma' miak. Grazzi Komissarju, nawguralek il-ħidma tajba għall-Ombudsman Ewropea l-ġdid. Wir setzen die Abstimmung fort und kommen. Mela, għankomplu l-votazzjoni. Unibdew. Votazzjoni fuq il-disciplina finanzjarja għal-sena finanzjarja 2021 u l-fussibilità bejn il-plasti fil-rigward tas-sena kalendarja 2020. Huwa rapport Linz um, nominali, votazzjoni nominali, votazzjoni fetħet. Votazzjoni għalqet. Għaddit. Europäischen Parlaments ist mit abgeschlossen. l ewel għari tal-Parlament Ewropej sa tem. Naddu issa għal-rapport ta' Carmen Avram dwar ftehim ta' subija dwar is-sajt sostenibli bej l-Unjoni Ewropea u Repubblika tal-Gambja u il protokoll ta' implementazzjoni tijaw għanna votazzjoni wahda, votazzjoni nominali li fetħet. Votazzjoni għal-et. Għaddit. Naddu issa għall-oġezzjoni għal skont l-artiklu 1, 1, 2 u votazzjoni nominali li fetħet. Il-votazzjoni għalqet. Għaddit. Naddu issa dwar l luq tal-kontijiet tal-Uffiċċju Ewropej ta' Poċ fil-qasam mal-Azil għas-sena finanzjarja 2017. Dawk li huma favur, hekk ollu dejkom. Dawk li huma kontra, astenzjonijiet. Għaddit. Naddu issa. Eh, mozzjoni minn ħames gruppi dwar diskriminazzjoni pubbliku u diskors ta' mibeda kontra l-persuni LGBTI, inklużi id-żoni minar LGBTI. U l-ewwel vot huwa fuq il-paragrafu tlieta votazzjoni nominali fetħet. Votazzjoni għalqet għaddit paragrafu erba' żewġ partijiet l-ewwel parti Ollu dejkom il favur kontra astenzjonijiet għaddit. it tini parti votazzjoni nominali, votazzjoni li fetħed. Votazzjoni għalqet. Għaddit. Paragrafu 6. L-emenda 11, votazzjoni nominali, li fetħet. Votazzjoni għal-qed. Għaddit. Paragrafu 8 għandna l-amenda numru 2, votazzjoni nominali li fetħet. Votazzjoni għal-qed. <clears throat> Għaddiet. Paragrafu 12, l-emenda 3, votazzjoni nominali l-fetħet. Votazzjoni għal-et. Għaddiet. Paragrafu 12, l-emenda 3, le, jiskużar l-President, wara 12, l-emenda 4, ta' l-emendazzjoni nominati li fetħet, votazzjoni għal-et, ma għaddiċ. Paragrafu 15. Żewġ partijiet, l ewel partij minn favur, kontra astenzjonijiet għaddit tini parti favur kontra astenzjonijiet għaddit Naddu s-salla minna minja favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. Paragrafu 20, test oriġinali, votazzjoni nominali li fetħet. Votazzjoni għal-ed. Għaddit. Wara il-paragrafu 23 l-emenda 12, votazzjoni nominali li fetħet. Votazzjoni għal-ed. għaddit. Ġizazzjoni numru 6, l-emend 5, favur kontra astenzjonijiet, għaddit. U l-emenda 6, favur kontra astenzjonijiet, Citazzjoni 16, test oriġinali, votazzjoni nominali fetħet. Votazzjoni għal-ed. Għaddit. Naddu issa, għall-emenda disa, votazzjoni nominali li fetħet. Votazzjoni għal-qed. Għaddit. Il-premessa D, favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Premessa N, minn dawn numru wieħed, votazzjoni nominali li fetħed. <clears throat> Votazzjoni għal-qed. Għaddiet. L-emenda 13. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddiet. Premessa o l-emenda 10. Votazzjoni nominali li fethet. Orazzjoni għallet. Għaddit. L-emenda 14 favur kontra. Astenzjonijiet għaddit. Premessa P, l-emenda 7 favur kontra. Astenzjonijiet għaddit. Issa fuq il-votazzjoni fuq ir rezoluzzjoni kollha, votazzjoni nominali li fetħet. Votazzjoni għal-qed. Erbamija favur għaddit. Issa ngħaddu Le. Hemm point of order ma missajniex eh, votazzjoni fuq eh, test oriġinali bajro bil-votazzjoni nominali. Saqsi il-kellima. Le, mill-lider eh, test ġi adottat għal dak automatikament waqat. Naddu issa għal votazzjoni dwar tassazzjoni tassazzjoni ġusta f'ekonomija digitalizzata u globalizzata. U għanna l-emenda numru 1, votazzjoni nominali, Votazzjoni fetħet. Votazzjoni għal-ed. Għaddiet. Paragrafu 4. Votazzjoni nominali li fetħet. Votazzjoni għal-ed. Għaddiet. L-emenda 11. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Paragrafu 9. L-ewwel parti. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għaddit. It-tieni parti, votazzjoni nominali <clears throat> li fetħet. Kotazzjoni għalqet. Għaddit. L-emenda numru 8, favur. Kontra. Astenzjonijiet. Ma għaddit. Paragrafu 12. L-emenda 5D, votazzjoni nominali li fetħet. Votazzjoni għal-et. Ma għaddiċ li twassanna għall-emenda 12 votazzjoni nominali li fetħet. għal għalqet. Ma għaddiċ. L-emenda 13. Favur. U l Kontra. Astenzjonijiet. Ma għaddiċ. L-emenda 9. Favur. Kontra. Astenzjonijiet m'għaddiċ. Il-paragrafu 23, test oriġinali, votazzjoni nominali li fetħet. Votazzjoni eh, għalqet għaddit. L-emenda 2, votazzjoni fetħet. għal għalqet. Ma għaddiċ. L-emenda 14, votazzjoni nominali li fetħet votazzjoni għalqet. Ma għaddiċ. Il-test oriġinali maqsum fit-tnejn l-ewwel parti favur minnu kontra astenzjonijiet għaddit u t tini parti favur kontra astenzjonijiet ma għaddiċ. Il-paragrafu 34 test oriġinali favur kontra astenzjonijiet għaddit. L-emenda tlieta votazzjoni nominali li fetħet votazzjoni għalqet għaddit l-emenda 6 votazzjoni nominali li fetħet votazzjoni fetħet għalqet ma għaddiċ issa ngħaddu għat-test oriġinali għad votazzjoni nominali Votazzjoni għal-ed. Għaddit. L-emendi. L-emenda seba. Votazzjoni nominali li fetħet. Votazzjoni għal-ed. Ma ditx. Il-test oriġinali. Votazzjoni nominali li fetħet. Votazzjoni għalqet <clears throat> għaddit il-paragrafu 41 votazzjoni nominali li fetħet votazzjoni għalqet għaddit l-emenda 15 minn favur kontra astenzjonijiet għaddit paragrafu 42 paragrafu 42 l ewel parti test oriġinali votazzjoni nominali fetħet votazzjoni għalqet għaddit u t tini parti Votazzjoni nominali li fetħet. għal et. Għaddit. Paragrafu 43. Votazzjoni nominali li fetħet. Votazzjoni ħalqet. Għaddit L-emenda erba votazzjoni nominali li fetħed. Għalqet. Ma ditx. L-emenda 16 favur. Kontra. Astenzjonijiet ma ditx. L-emenda 17 favur. Kontra. Astenzjonijiet ma ditx. L-emenda 10 żewġ partijiet. Votazzjoni nominali l-ewwel parti li fetħet. Nazzjoni għal qed. Ma għaddiċ. U tieni parti. Votazzjoni għal fetħet. Għal qed. Ma għaddiċ. Issa test oriġinali Votazzjoni nominali li fetħet. Votazzjoni għal-et. Għaddit. U naddu issa l-votazzjoni aħari li fetħet. Għal-et. Għaddit, grazzi ħafna. Għaddu issa għal rapport li jmiss l-istat ta' dritt f'Malta wara rivelazzjonijiet reċenti dwar l-assassinju ta' Daphne Karwani Galizja. Il-paragrafu 8, votazzjoni nominali li fetħed. et? Għaddit. L-emenda numru 1, favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit. Il-premessa B, żewġ partijiet, l-ewwel parti favur, kontra, astenzjonijiet, għaddit, it-tieni parti favur, kontra,